ix-xogħol tiegħek daqshekk diffiċli inti għandek verament iġani napprezza dak li inti għamilt magħna llum wara nofsinhar. Jiena issa nixtieq nagħlaq dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u issa ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda għandna rapport tas Sur Fisas Ajjela fuq dimensjoni Ewropea fl-isport. Jekk jogħġbok sur rapporter. Grazzi ħafna, Sur President, u anka menħatjen nejlek proset. Għal ħatra tiegħek, nixtieq nibda billi ningrazzja l-Kummissarju Vasilju, l-kollegi fil-Kumitat Kulturali kif ukoll ix-Shadow Rapporters mill-gruppi politiċi l-oħrajn għal mod eċċellenti ta' kif aħna nixxina nikkoperaw matul dawn l-ħar ftit xhur. Id-dinja sportiva bħalissa qiegħda kif aħna qiegħda bħalissa dispjaċuta minħabba il-mewta kifra ta' sportiv u uh, aħna nafu li hemm bosta kwistjonijiet sportivi li aħna nixtiequ nikkummentaw fuqhom nafu illi issa għadha kemm ġrat rivoluzzjoni fid-dinja sportiva darba għal ewwel darba għandna l-ewwel trattat dwar l-isport fl-Ewropa u l-ewwel risposta kienet sabiex aħna jkollna dan ir-rapport li huwa bbażat fuq l linji gwida tas-sena 2007 aħna rrispondejna għal dan min-naħa tal-Parlament b'rapport bl-istess titlu dan ir-rapport kien adottat eh, mill-Kumitat Kulturali bi 22 vot favur u żewġ voti kontra ġifir maġġoranza qawwija nixtieq ngħidilkom fuq l-affarijiet li aħna ikkonsidrajna meta konna din infasslu dan ir-rapport li għandna il-prinċipju ta' sussidjarjetà li jara fil-kompetenza tal-Istati membri, in-natura speċifika tal-isport li jidħol fl-artiklu 165 ta' trattart, però dan mhuwiex prinċipju li jrid ehm, ikun evalwat eh, dejjem każ b'każ. Apparti minn hekk aħna rridu narfu l-importanza wkoll tal- korpi ta' tmexxija fil-qasam tal-isport. Nixtieq ngħidulkom ukoll dwar xi ftit punti li jiena qajjimt fir-rapport l ewwel nett il-volontarjat fil-qasam sportiv hemm eluf ta' ċittadini li volontarjaw sabiex jiżguraw l-avvenimenti sportivi fil-fatt iseħħu aħna rridu nappoġġawhom lil dawn volontarji. Tieni punt drogi illegali u sustanzi li qed jintużaw sabiex wieħed ikun iktar b'saħħtu fid-dinja sportiva hemm bżonn li jkunu projbiti, hemm bżonn li iktar lin-nies sabiex nejnu eh, l-nies ħalli jarfu dawk li jkunu qegħdin jippruvaw eh, jilagħbu b'mod inġust u jużaw dawn is-sustanzi u anke niġġieldu kontra traffikar ta' dawn is-sustanzi li qed jintużaw għad-doping fil-qasam sportiv. Irridu wkoll nappoġġjaw it l-isport bħala suġġett fil-kurrikulu edukattiv fl-iskejjel tagħna u apparti minn hekk nappoġġaw ukoll karriri fil-qasam sportiv. Sabiex ikun hemm iktar karriri fil-qasam sportiv għandhom bżonn ta' iktar taħriġ edukattiv ħalli huma jkunu wkoll jista' jkollhom rwol importanti fis-suq tax-xogħol. Sfortunatament aħna nafu illi hemm ħafna problemi fil-qasam sportiv xorta waħda għal din raġuni bżonn nimplementaw ċertu miżuri ħalli bekk aħna nevitaw dan it-teddid fil-qasam sportiv. Apparti minn hekk nixtieq il nerġa' ntenni kemm huwa importanti u x'benefiċċju kbir għandu l-isport fuq is-saħħa tal-bniedem u dan huwa kontribut tajjeb ħafna għal din raġuni għas-saħħa pubblika u nistgħu wkoll nużaw l-isport sabiex ninkludu dawk il-gruppi fis soċjetà li huma esklużi u rridu wkoll naħdmu man nies li għandhom diżabilità, rridu nħarsu eh, l-isport mis-suspetti ta' ċertu lob li jkun irranġat minn qabel. U eh, għal din raġuni aħna din nħeġġu lill-Istati Membri sabiex jikkastigaw il-frott fil-qasam sportiv il-Kummissjoni għall esploitazzjoni tal- um, tal-frodi fuq bażi territorjali fil-fatt qed isir ħalli bekk aħna naraw li daw drittijiet qed ikunu mħarsa bl-iktar mod ġust. Aħna nixtiequ wkoll inħeġġu li jkun hemm ġurnata Ewropea għall-isport u aħna nixtiequ li nħarsu wkoll eh, sport eh, tradizzjonali nittama illi intu tistgħu tappoġġjani fuq dawn il-punti ewlenin. Grazzi. Grazzi ħafna l-rapporter ta' dawk il-kommenti tal-ftuħ issa naddu għal sabiex nisma' l-Kummissarju Vassilju. Iva, anka jiena nixtieq l qabel kollox ngħidlek proset tal-ħatra tiegħek u bħala kummissarju li jiena responsabbli għall-isport jiena ma nistax ma ngħidx li dispjaċina ħafna għal dak li ġara fl-Eġittu illum li huwa eżattament għalfejn aħna rridu naħdmu iktar ħalli bekk ikun hemm mod iktar ġusta kif l-avvenimenti sportivi jistgħu jseħħu mod iktar sikur bla dubju ta' xejn. L-ewwel qed nixtieq ningrazzja ħafna lir-rapporter lis-sur Fisas u l-Shadow Reporters kollha li jennu sabiex joħroġ b'dan ir-rapport eċċellenti dwar id-dimensjoni Ewropea fl-isport. Huwa tajjeb li l-Parlament Ewropew jgħid jappoġġja l-proposti li hemm fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li kien adottat f'Jannar il-Kummissjoni ħadd qis is-suġġerimenti kollha li saru fir-rapport sentejn wara li daħlet daħal fis-seħħ trattat tal-Lisbona issa qegħdin nimplementaw numru ta' azzjonijiet konkreti fil-qasam sportiv u aħna dan qed nagħmluh abbażi ta' prijoritajiet li kienu miftema bejn il-Kunsill u l-Parlament. Abbażi tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-isport u l-pjan ta' ħidma tal-Kunsil aħna nixtiequ nikkonsolidaw għafas politiku illi jista' jigwida l-Unjoni Ewropea fil-qasam sportiv fis-snin li ġejjin. Nixtieq insemmilkom xi ftit mill-inizjattivi li l-Kummissjoni tixtieq illi timplementa skont is-suġġerimenti illi saru fir-rapport tal-Parlament. Qegħdin nkopru dawn il-prijoritajiet, is-saħħa u parteċipazzjoni taċ ċittadini, l-antidoping, statistika, il-finanzi sostenibbli, tmexxija tajba, edukazzjoni u taħriġ ħafna mis-suġġerimenti tar-rapport ħajkunu żviluppati wkoll fil-grupp ta' esperti li kienu stabbiliti diġà bil-programm ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea ħallibek aħna nkunu nistgħu nħejju għanijiet konkreti politiċi. Aħna nafu li għadinna nimplementaw ukoll numru ta' azzjonijiet li diġà diskrivejna fil-komunikazzjoni tagħna u bħala eżempju ta' dan issa ninkludi statistika fuq il-grassroots sport u kif ukoll il-kontribut tal-isport għal għad-dinja tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea u li aħna qegħdin ukoll insaħħu permezz tal-isport is-saħħa tal-bniedem u l funzjoni ta' kontroll tal-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll organizzajna żewġ konferenzi Ewropej fuq l-istatistika u l-aġenti sportivi li verament kienu eh, milquwa tajjeb. Grazzi għall appoġġ tal-Parlament aħna fit-tielet sena ta' azzjoni preparatorja fil-fatt nedejna bosta inizjattivi ħalli niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni u l-vjolenza fil-qasam sportiv u anke kontra l frod Din l-inizjattiva żgur ma setax tkun kompleta li kieku aħna ma stajniex niżguraw li jkun hemm fondi multi annwali sabiex nappoġġaw il-politika tagħna f'dan il-qasam. Il-Parlament għandu raġun li jitlob illi fil-fatt il-Kummissjoni jipproponu budget iktar ambizzjuż fil-qafas multijanwali li jmiss. Grazzi għall appoġġ tagħkom il-Kummissjoni Ewropea ħejjiet programm ġdid Erasmus for All illi għandu kapitlu speċjali u speċifiku fuq l-isport li huwa wieħed mill-għanijiet tal-Ewropa 2020 u l-isport bħala qasam ekonomiku soċjali għandu rwol importanti ħafna fil-fehdan l-istrateġija. Ningrazzjak. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju, u issa nixtieq illi ngħidilkom li ħankun strat ħafna fuq il-ħin li għandkom sabiex titkellmu. Nixtieq ngħidilkom ukoll li ħanitfilkom il-mikrofon jekk intom intom x'ħażommu mal-ħin li għandkom allokat. Għandna 25 kelliem u warahom għandna kelliema wkoll fuq il-lista tal-KGDI. Ġifieri kjoġobkom żommu mal-ħin li notalkom. Sur Balz għal-minuta. Grazzi ħafna sur President jiena wkoll nixtieq ngħid proset lir-rapporter ta' dan ir-rapport eċċellenti u permezz tal-pożizzjoni tiegħi fissem il-Kumitat Ekonomiku Eh, jiena naħseb li verament eh, irridu narfu l-fatt li l-sport mhux biss għandu eh, importanza soċjali u importanza s-saħħa, iżda għandu importanza ekonomika wkoll. Jiena naħseb li verament irridu narfu l-valur miżjud u nittama dawn inizjattivi fil-fatt ħajwaslu għal-valur miżjud. Importanti li nkomplu nisqu fuq dawn il-prinċipji. L-isport għandu jibqa' fidejn ċittadini dan għandu jkun regolat bl-aħjar mod fuq livell nazzjonali, leġjonali u lokali. U aħna nafu wkoll li rridu eh, nisqu kemm jista' jkun fuq eh, eh, il-fatt li rridu u dan il-qafas kemm jista' jkun xira għal qasam sportiv. Importanti li jkun hemm fondi xira u jkun hemm ukoll drittijiet għall-sportivi illi jkunu mħarsa nixtieq nirringrazzja l-rapporter u nappoġġa bissieħ ir-rapport. Grazzi ħafna tal-eżammejt mal-minuta li ngħatatlek sabiex titkellem jiena mhux qed nara l-Sinjura Koni. Mela ngħaddu mill-ewwel għall-kelma illi is Sinjura Korhola mhux qed nara laqqas fil-kamra tajjeb wis ngħaddu għas-Sur Manders issa kjoġba. Grazzi ħafna, Sur President, forsi nista nuża t tliet minuti, nuża żewġ minuti ta' dawk li ma ġewx. Nixtieq li ningrazzi ħafna lis sur Fisas tar-rapport hija ħasra illi fil-fatt emenda illi tresqet fil-Kumitat tas-Suq Intern illi kien kienet infukata fil-fatt fuq id-dialogu bejn l-organizzazzjonijiet sportivi ma kienieċ adottata fil-Kumitat Kulturali minħabba li bekk dan ifisser li aħna maħniex qegħdin narfu li dawk li huma professjonisti fil-qasam sportiv iridu jirrispettaw ukoll leġiżlazzjoni ekonomika u anke f'dak li għandu x'jaqsam kompetizzjonijiet Ewropej, aħna m'għandniex biżżejjed ugwaljanza. Pereżempju, il-minimu ta' dewmien ta' kont ta' kompetizzjoni sportiva hija differenti u hemm metodi differenti ta' kif ikunu ntaxxati bosta avvenimenti sportivi għal din raġuni naħseb li huwa meħtieġ li l-Kummissjoni jkollu dialogu mal-assoċjazzjonijiet sportivi ħalli niżguraw illi l-organizzazzjoni sportivi jkunu kollha fuq l-istess livell u aħna nkomplu ngawdu mill-avvenimenti sportivi anke fil-ġejjini u anke l-iżżażagħ jkomplu jgawdu eh, mill-avvenimenti. Jiena nixtieq nappoġġa dak li ntqal mis-sur Fisa, però naħseb li ħasra li huma qisx l-elementi tal-Kumitat Imko u Direk. Grazzi ħafna sa imis l-Sinjora Boskurt. Grazzi ħafna, Sur President. L-isport huwa l-iktar avveniment importanti fil-ħin liberu taċ ċittadini tagħna, u importanti ħafna s-soċjetajiet li aħna ngħixu fihom, importanti li nistabilixxu politika sportiva xirqa u li niġġieldu problemi li diġà jeżistu f'dan il-qassam. Sfortunatament jidher mill-proposti li saru minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea li dawn l-intenzjonijiet tajbin mhux qed ikunu fil-fatt tradotti fazzjoni U mħniċ qegħdin nġildu kontra problemi reali f'dan il-qassam. Fis-sena 2010 kien hemm ħafna nies li kienu akkużati e, bi frodi fil-qassam sportiv u bżonn li aħna waqfu din is-sitwazzjoni u anke f'dak li għandu x'jaqsam l-abbuż fis-sistema ta' reġistrazzjoni. Hemm bżonn illi niġġildura din il-problema jkollna kodiċ ta' kondotta rispettata jkollna lista ta' nies li huma suspettati li jkunu involuti f'dan tip ta' attivitajiet. Aħna fil-fatt f'dak li għandu x'jaqsam l-importazzjoni rridu noqogħdu attenti ħalli bekk aħna nwaqfu diskriminazzjoni fil-qasam sportiv u jkollna wkoll kampanji speċifiċi ħalli nagħmluha ċara li aħna ma naċċettawx id-diskriminazzjoni. Di xi ħaġa importanti ħafna f'dan iż-żmien eh, ta' eh, populiżmu li qegħdin eh, aħna nkunu xhieda tiegħu. Jiena naħseb ukoll illi dawn l-avvenimenti sportivi għandhom ikunu wkoll dawn l-sportivi li kienu eh, fil-fatt instabbu ħatja ta' xi frodi jridu wkoll jitresqu qudiem is-sistema ġudizzjarju jridu nkoperaw iktar mal-Interpol u Europol. L-ewwel proposti li aħna rajna kienu vagi wis mhumiex konkreti xejn. nafu illi il-lob li jitmexxa b'mod ġust huwa tajjeb iżda għandna bżonn ta' miżuri konkreti sabiex aħna nappoġġjaw dal prinċipji. Grazzi ħafna. Grazzi Sinjur Senishin mhux qiegħda hawnhekk. Mela ngħaddu għas skurja jekk jogħġbok żewġ minuti. Grazzi ħafna. Iva, il-rapporter tagħna Iva, eh, wetta eh, ħidma vera tajba dan ir rapport huwa wieħed sħiħ u aħna nagħtu sinjal u qed nibatu sinjal importanti ħafna lil qasam tal-isport u dan ħadem ukoll ma' shadow rapporters nixtieq nirringrazzjahom u nixtieq ukoll mm, nsellem lill kummissarju Vassilju. Sinjal tajjeb li ehm, permezz ta' dan id-dibattitu ikkonkludejna dan ir-rapport fis-sena fejn se jkun hemm l-Olimpijadi u nafu li eh, dan huwa l-ola livell tal-isport eh, u livell importanti għalhekk aħna sħaqna li tajjeb li l-isport jiġielet kontra id-diskriminazzjoni u nafu pereżempju għan-nisa diffiċli għan-nisa f'xi pajjiżi differenti li dawn jagħmlu l-isport bħal pereżempju l-Iran. Punt ieħor importanti li aħna ukoll komplu naħdmu fuq il-belt kapitali tal-sport, naħdmu fuq din l-ideja kif l-inizjattivi u runa dan huwa mument, mument fejn irridu ukoll nippruvaw nagħlqu id-diskranza kontra eh, bejn iż-żazax u n-nies anzjani, niġildu kontra id-droga illegali. Naħseb li għamilna l-almutana sabiex naħdmu fuq l-isport ċaġa li trat it-Trattat ta' Lisbona tatna permess li nagħmlu. Grazzi ħafna issa għandna is-sur Ivan għal żewġ minuti. Lejla tajba jena nixtieq Ningrazzja ħafna l-rapporter minħabba li kellu attitudni verament tajba ħna diskutejna kull paragrafu u provajna wkoll insibu kompromess bejn gruppi politiċi minkejja il-differenzi li kien hemm bejnietna li aħna konna rappreżentati hawnhekk u s-sur Fisas verament kien tajjeb u rnexxielu jilħaq dan il-kompromess. Għaldabor nxinaj proset li rapporter minħabba li x-xol tiegħu mhuwiex sempliċiment stampa ta' l-qasam sporti fl-Unjoni Ewropea mhux biss prova jagħmel preżentazzjoni ta' x'inhi l-sitwazzjoni bħalissa, anzi ir-rapport nistgħu naraw li fih ħafna inizjattivi ambizzjużi ħafna ħafna dejat ukoll. U aħna naħseb li kuwa tajjeb li aħna nixxilna nsemmu bosta suġġetti importanti ħafna bħal pereżempju t tfal taħt tleta li huma involuti fil-imħatri, fil-qasam sportiv, etc. Aħna nafu li sport mhuwiex biss attività fil-ħin liberu taċ ċittadini tagħna, iżda għandu importanza kbira fit-tnaqqis tal-vjolenza għandu influwenza importanti anke fil-qasam ekonomiku jikkontribwixxi għall-ekonomija li taħdem tajjeb. U għal din raġuni jiena naħseb illi wieħed fil-mija biss tal-budget ta' Erasmus for All illi huwa dedikat għall-isport ma naħsibx li huwa biżżejjed hemm bżonn investu iktar fil-qasam sportiv. Grazzi ħafna, Assessur Aylward, Kirchbach. Grazzi ħafna, Sur President, jina u kol nirringrazzja l-apporter ta' xogħol ċellenti tiegħu nixtieq nirringrazzja mod speċifiku għax-xogħol li hu għamel f'dan fuq dan ir rapport aħna nafu li f'dak li għandu xaqsam l-atleti u l-organizzazzjonijiet sportivi żgur li rridu naħdmu iktar, aħna nafu li l-sport imur lil mill-frontieri jaqgħat il-ċivilizzazzjonijiet huwa part importanti fil-ħajja tagħna. Aħna ma rridux inneħu l-kompetizzjoni mill-avvenimenti sportivi, iżda ma naħsibx li din għandha eh, tkun xi ħaġa li tkun kundizzjonata mill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li din għandha xi ħaġa għandha tkun xi ħaġa li tkun deċiża mill-Istati membri. L-appoġġ tal-volontarjati li l-aċċess u t-tisħiħ tal-aċċess għal-taħriġ li neħu doping u niġġieldu kontra il-problema tad doping huma affarijiet importanti ħafna u m'għandniex ninsewhom. Din hija importanti wkoll l-inizjattiva tal-Kummissjoni li jħolqu qafas politiku għal-qasam sportiv. Jiena naħseb illi dak li għandu xjaqsam l-organizzazzjonijiet sportivi naħseb li hemm madwar miljun membri U nixtieq naraf il-rwol importanti tal-volontarjat dawk li jagħmlu volontarjat f'dan il-qasam sportiv għandhom rwol ċentrali għas suċċess ta' organizzazzjonijiet sportivi f'kull komunità u importanti allura li l-Kummissjoni tkun tista' talloka budget ikbar għal politika sportiva. Naħsbu li l-politika sportiva tista' verament tinfluwenza l-iżvilupp komunitarju u li nattivaw ħajja tajba u saħħa tajba ta' ċittadini tagħna aħna nixtiequ wkoll li naraw illi ikonna aktar aħbarijiet tajbin fuq l-avvenimenti sportivi u naħsbu l-avvenimenti sportivi fil-fatt jistgħu dejjem jridu dejjem naraw li għandna aħbarijiet konkreti u aġġornati dwar l-avvenimenti sportivi. Grazzi ħafna, Sinjura Ġdanaka. Grazzi ħafna, Sur President, Aziza Komissarju, Ziz kollegi, jena xtaqt u kornejt proset li Sur Fisa kif ukoll. Ningrazzja lil dawk kollha li ħadmu miegħu tax-xogħol eċċellenti li jagħmlu. L-Unjoni Ewropea semmiet ukoll dan il rwol Sport fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u b'mod partikolari aħna nafu illi aħna sodisfatti fuq il-fatt li aħna qegħdin nappoġġjaw il-ħtieġa tal- tal-ħarsien tal-qasam sportiv bħala parti importanti mill-politika tagħna aħna rridu noqogħdu attenti ħalli l-isport ma jisperċix minn ħajja tagħna u rridu naraw ukoll li dawk il-professjonisti fil-qasam sportiv qegħdin ħarsu l-qoddim u ma jafux ħajġri mill-ġejjini tagħhom dak li xaqsam il-karriera sportiva tagħhom. U dan din kienet problema li kienet misfuqa wkoll fuq eh, min-naħa tal-trade unions Latvjani. L-Ewropa għandha tippromovi l-mudell soċjali u tejjeb l istandards soċjali u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-kategorija speċifika ta' dawn l-atleti jiena nittama li l-appelli l-Istati Membri sabiex iqisu modi differenti ta' kif huma jeliminaw il-pis finanzjarju fuq dawk l-atleti li huma mħallsa l-inqas tkun irrispettata. Apparti minn hekk, l-implementazzjoni ta' definizzjoni komuni Ewropea dwar l-eliminazzjoni dwar id-definizzjoni tal- il-termini tal-irtirar fi qasam sportiv hija xi ħaġa tajba. Aħna nilqgħu wkoll l-opinjoni tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali li talbu lill kummissjoni sabiex jibdew dialogu mal-organizzazzjonijiet li rappreżentaw il-professjonisti sportivi dwar kif aħna nistgħu niġġieldu kontra l-problemi li qed joħorġu mid-differenzi bejn l-istati membri f'dak li għandu x'jaqsam eh, kontratti ta' xogħol. Grazzi. Grazzi ħafna. Sinjura McLaren kien bla buta xej l-sport Iva eh, għandu post fl-Europa, mux biz dan jiġenera biljoni ta' euro eluf ta' eh, impiegi imma xaħġa sabiħa u tajba għas-saħħa jiena namel ħafna sport, naqbel ma l-sport taħt it-trattat tal-Lisbona il-Parlament eh, tajb li kiku innata eh, mezzi sabiex eh, jistudja eh, l-sport, inizjattivi tal-komunità, imma sfortunatament dan il-rapport opportunità mitlufa għax minn flok l-affarijiet qed jivokaw fuq kif l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea tista' tieħu vantaġġ tal-popolarità. L-sport xista jagħmel għall unjoni Ewropea minn flok l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel l-sport u il-rapport ma tanċi foka fuq affarijiet oħra ħilif il-futbol. Jiena naħseb u nemmen li l-Unjoni Ewropea tista' tinfluwenza affarijiet pal eżempju l ġlieta kontra l-użu ta' drogo illegali il- um, il-lop blazzart transkonvenali imma l-Unjoni Ewropeja għandha bżonn taħdem um, pala l-istati membri kollha mhux l-istati membri individwali u mbagħad eh, jekk eh, l-istati membri huma affettwati pereżempju jekk affarijiet li jaqgħu taħt is-sigurtà soċjali dawn jaffettwaw l-istati membri individwali mhux l-Unjoni l-iktar ħaġa ta' dannu fejn ehm, dawk li qed jagħmlu sports nazzjonali pereżempju ehm, bil-fors juru l-bandiera tal-Unjoni Ewropea u um, l-sport nafu li għandu post speċjali ħafna fir-Renju Unit u l-timijiet tagħna nazzjonali dawn jagħmlu parti vera importanti mill-identità u l-wirt tagħna. L-Unjoni Ewropea tipprova timponi identità artifiċjali billi qed tisforza eh, lil dawn l-atleti sabiex dawn il-bandira tal-Unjoni Ewropea dawn mhumiex affarijiet xirqa u għalhekk li ma nistax jiena nivvota għal dan ir-rapport għada. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi Signora McLarkin. Issa qed nara li hemm blue card. Signora McLarkin, inti taċċetta mistoqsija taħt il-proċedura blue card. Ok. Tajb wis, Melissa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil persuna bil-blue card. Iva, Mela, il-klab tar rugby tal-Università ta' Cambridge Għalhekk qed nassumi li 15 20 sena jina appoġġajt u kien hemm kwistjoni dwar jekk dawn kellhom jilbsu logo fuq quddiem jew wara tal-t-shirt tagħhom. Chcete odpowiedzieć? Tixtieq inti, Sinjora McLaughlin, rispondi ta' titweġiba le. Kwi, kim to se posouváme k dalšímu řečníkovi a tím je paní Vel. Grazzi, issa nixtieq nad il-mikrofonu lis-Sinjura Virgia għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, grazzi tal-li tajtni il-mikrofonu fuq livell Ewropew l-isport bħal attivitajiet oħrajn dan issa sar eh, kważi skjafa l-kompetizzjoni u vitma eh, tal-interessi mm, ekonomiċi puri fuq livell partikolari u dan ovvjament eh, ixekkel ir-wol li l-sport jista' jaqdi u jgħin iċ-soċjetà jsiru iktar b'saħħitha jsir iktar b'saħħitha importanti li aħn li ehm, inti toħloq bilanċ tajjeb bejn l isport professjonali u l isport li huwa hemmhekk għal kulħadd. Għalhekk eh, aħna għandna bżonn nagħmlu l-aċċess għall isport wieħed xi ħaġa indaqs għal kulħadd. U hawnhekk l-gvernijiet tagħna tal-istati membri għandhom ruol importanti x'jaqdu rridu jaċċertaw li hemm aċċess għall-isport tal kulħadd kif diġà tilkom kif ukoll li l-interessi tas-saħħa ta' daw kollha involuti fl-isport jiġu imħarsa. Hawnhekk nixtieq nirrepeti li l-istati membri għandhom rol importanti x'jaqdu, speċjalment il-gvernijiet tagħhom Importanti li aħna nħeġġu lill istati membri sabiex dawn iħarsu qed nirrepeti ruħi hawnhekk l-interessi tal-isports kollha u l-interessi tal-persuni kollha involuti fl-isports. U um, għandna bżonn aħna li kollna leġislazzjoni xirqa u l-sport dan għandi jkun rikonoxxut mhux biss bħala attività kummerċjali ma bħala opportunità sabiex in-nies isiru iktar b'saħħithom. Grazzi ħafna għal minuta sur notal. President, Paragrafu 100 ta' dan ir-rapport jgħid li inti li hemm eh, xoqa li l-bandira tal-Unjoni Ewropea tkun fuq it-t-shirts. Issa se naraw din il-bandira fl-Olimpijadi eh, tal-Renju Unit jew inkella l-final il-logħba finali ta' Champions League. Le qed nitkellmu dwar propaganda jew li l-Unjoni tkun biss vanituża. L-Unjoni Ewropea vera mhux popolari imma hawnhekk inti qed tipprova tisforza n-nies jħobbu l-Unjoni Ewropea permezz ta' din il-bandira fuq it-t-shirt imma mhux se jagħmlu dan, anzi donok qed tkisser ir-regoli tal-kompetizzjonijiet pereżempju taħt liġi erba' deċiżjoni numru wieħed tal-liġijiet ta' FIFA jgħid it-tim ta' player li fej li eh, it-tamir għandu xi slogans partikolari eh, FIFA se tipprojbixxihom. L-Unjoni Ewropea xi dritt għandha li tinterferixxi f'dan il-mod u tinkoraġixxi l-pajjiżi jiksru r-regoli mhux eh, adegwat għax l-Unjoni Ewropea organizzazzjoni politika u fi paragrafu 20 inti tgħid li l-propaganda politika għandha tkun projbita għalhekk inti qed tkun ipproptrittu il- eh, timijiet nazzjonali għandhom iżommu l-bandira tat tim nazzjonali tagħhom mhux tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Prossim pana Et nara green card. Sur Nato, inti ħat wieġa pal mistoqsija Mr. Nuttall, I agree with you, but I don't think you got... Jena ma naħsibx li mart lillin bizzejiet eh, eh, problema l-fans, għax per eżempju fil- koppa dinjija jekk hemm il-bandira nazzjonali dik tal-Unjoni Ewropea mela is-supporters min qed jappoġġaw il-pajjiż jew l-Unjoni Ewropea taqbel li ma jistgħux jippoġġaw l-Unjoni Ewropea l-Unjoni mhux pajjiż. Iva jien nixtieq ngħid li jiena naqbel mal-kollega tiegħi l-Unjoni Ewropea mhux pajjiż, l-Unjoni stat falt u dak li inti qed tipprova toħroq xi ħaġa perikoluża ħafna għax dan l-istat sfalt pal-Unjoni Ewropea dan jinqasam bżewġ mezzi jew bħal l Slovakja eh, jew inkella permezz ta' rivoluzzjoni imdemmija bħal Lugoslavja l-ex Lugoslavja jiena qed nibża li dawn l-affarijiet se jseħħu. Grazzi. Omlovam. Grazzi ħafna nixtieq jiena napologizza l-kelli inti diġà kellek opportunità ta' green card u għandna eh, limitazzjoni ta' ħin għalhekk kollu aħna ikonna nimxu għal kellima li jmiss is-Sinjura Vetman għal minut. Ja, danke xinħeb. ħafna Sur President, ir-rapport fuq id-Dimissjoni Ewropea tal-Isport hija speċjali għall soċjetà Ewropea u hija importanti ħafna l artiklu partikolari illi verament juri l-importanza tal-isport u juri kemm l-isport importanti għat-tolleranza fis-soċjetajiet tagħna u jiena Salzburg verament eh, nista' nara kemm verament dan il-qasam qed jagħmel kontribut għas-soċjetà aħna naraw f'kull familja l-isport u f'dan ir rapport verament jissaq fuq l-importanza tal-isport anke għaċ-ċittadini anzjani u anke l-fatt li n-nisa għandhom ikunu iktar parteċipi fl-organi ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-organizzazzjonijiet eh, sportivi. Il-kampanji tal-antidumping nittamaw li ħansemmuhom issa biss eh, nibqgħu nsemmuhom anzi u nixtieq ningrazzja r-rapporter. Grazzi ħafna is-Sinjura. Matera. Grazzi ħafna President, eżis kollegi, jiena minn dejjem kont konvunta li l-isport jaqdir rwol edukattiv importanti ħafna dan juża valuri pedagogiċi eh, u l-isport ukoll huwa strument ta' integrazzjoni u ta' tkabbir. U lan dan għandir ikun li aħna natu Mm, nipermettu li kun l-affarijiet indas imma nipermettu li kun hemm aċċess għall isport tal ċittadini kollha Ewropej mingħajr xi tip ta' diskriminazzjoni. Għalhekk mhux possibbli li aħna nifukaw biss fuq stat uniku imma rridu aħna indaħlu l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u dan għandna nħarsu lejn l-istati bħala tema unika. U Iva, em krizi em, li għaddejjin minna e, fl-sport minħabba l-attivitajiet kriminali li huma marbuta mal-sport. E hemm l-skandi e, eh, li kellhom xjaqsmu ma d-babis jew inkella ma l-affarijiet ta' liħ jew Importanti li jkun hemm kontroll minn naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej fid-dinja tal-isport ħalli bekk nevitaw li joħorġu l-problemi. Regolamentazzjoni dettaljati u regolamenti li jista jiġi mwatta dan jippermetti li jkun hemm standard adegwat u importanti u koll li u sabiex aħna nirregolaw l-attivitajiet tal-aġenti sportivi li jekk ikun hemm trasferiment tal- ehm, l-players niġildu kontra droga illegali kif il-relatur qed jippropon. Dziękuję za slovo a Nini Promluvi pani Childers. Grazzi ħafna, issa nixtieq nadi l-mikrofonu lis-Sinjura Childes għal minuta, grazzi ħafna id-dibattitu tal-lejla dan eh, nasib et iġiel eh, il-Kommissjoni l iktar pressjoni. Jiena qabel kont involuta fis-saħħa mentali il-benefiċċji psikoloġiċi tal-isport m'hemmx dubju dwarhom u eh, l-sport joħloq l-endorfini dan ukoll jippermetti li persuna tkun iktar fiduċuża fiha nifsa lek li l-benefiċċji tal-isport qed nitamel il-Kommissjoni tifhimhom u wara dan id-dibattitu qed nistenna bil-ħerqa li nara progress hawnhekk f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu li sur takula għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. tällä erää parlamentissa. Haluan myöskin kiittää... Grazie ħafna nħu li aħna għanna l-okkazjoni sabiex ikollna din diskussjoni fuq dwar l-sport. Nishtiq ringrazzja ħafna l-Sur Fisas u nixtieq ngħid ukoll li l-Kummissjoni verament ħadmet favur l-isport. L-isport huwa l-ikbar avveniment taċ ċittadini fl-Unjoni Ewropea U jiena naħseb li għal din raġuni għandhom ikollhom rwol importanti wkoll fil-kontest ta' Unjoni Ewropea. Naħseb li issa wasal il-waqt li naslu għal miżuri konkreti u dan ir-rapport jista' jagħti eh, direzzjoni tajba ħafna għal dawn il-miżuri u nafu li l-isport għandu effett tajbin ħafna fuq is-saħħa tal taċ-ċittadini iżda għandu effett alternattiv ukoll Eh, fis-soċjetà tagħna u l-isport huwa importanti ħafna wkoll anke fil-kuntest tal-ġlieda kontra r-razziżmu fl-Ewropa. Importanti li l-finanzi ma ninsewhomx. U għal din raġuni jiena nittama illi aħna f'dak li għandu xaqsam il-budget insibu biżżejjed finanzjament anke għall qasam sportiv. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu wkoll nelbu l monopolji nazzjonali ħalli bekk inkunu nistgħu niffinanzjaw il-miżuri mixtieqa u nixtieq li nikkummenta wkoll fuq eh, il-kwistjoni tal-bnadar Ewropej viżavi l bnadar nazzjonali. Jiena naħseb li l-logos eh, tal-Unjoni Ewropea, speċjalment jekk aħna nħarsu pereżempju lejn il-futbol, jekk wieħed jappoġġa tim partikolari tal-futbol jekk pereżempju wieħed eh, jara li hemm it-tim Ingliż illi qed jilgħab naturalment jekk ikun hemm eh, il-bandiera Ewropea ħadd biddel is-sitwazzjoni kollha. Grazzi. Thank you, uh, President. Um, Grazzi ħafna, President, nishti uh, eh, nifraħlek ehm, għal-ħatra um, tijak. Jina nġi mir-Renju Unit nifem ir-wol importanti li sport jaqbel um, jaqdi f'ħajjitna ma nistax nifem il-għala l-Unjoni il Ewropea għandha dbabas eh, hawnhekk l-Unjoni għandha bżonn tifoka fuq tkabbir, l-impjiegi u s-suq wahdini. Dan ir-rapport għadda minn seba' kimitati u jiena kont ix-shadow f'isem il-grupp tal-ECR f'tnej minn dawn. Jiena kelli l-intenzjoni nitkellem dwar in-nisa tar-Renju Unit li huma eroini pal pereżempju Rebecca Addington, Kelly Holmes u Paula Radcliffe. Illum nixtieq nkellimkom dwar kemm il-kostituenza tiegħi ta' Londra eċitati li jilqaw l-atleti iktar tard din is-sena l-Olimpijadi imma ma nistax peress irrid nuża dan id-diskors sabiex ngħid li nixtieq niċħad dan ir-rapport minħabba il-kumment dwar il-bnadar li dan irrit dawn irridu jidru fuq il-bisi tal-atleti ma naqbilx ukoll dwar li il fatt li flus sej il-fles se jintefqu fuq il-belt kapitali għall-isport speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi fejn irridu aħna nistiktaw ċinturin tagħna. Grazzi ħafna hemm blue cards. Inti tixtieq tagħti tweġiba għal blue card. Iva, dwar il-punt tal-bandira Ewropea, hawnhekk hawn miktub fir rapport li l-ħaġa għandha tkun volontarja u l-istati membri għandhom jiddeċiedu għalhekk x'inhi l-interpretazzjoni tal-kellima tal-kelma volontarja jew li l-affarijiet ikunu volontarji biss. Thank you, if you'd like. Grazzi ħafna jekk tixtieq tweġiba iva li eh, l-affarijiet ikunu volontarji eh, fl-inter tagħhom, l-affarijiet għandhom m'għandhomx ikunu hemmhekk. Aħna qegħdin hawnhekk sabiex nappoġġaw l-isport, iva nappoġġa l-isport jiena. Ma naħsibx li għandna nindirizzaw dan il-punt hawnhekk ir-rapport kieku jista' jkun iktar b'saħħtu mingħajr din il-kelma volontarja insomma mhux volontarja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjora Zuber għal minut. Brigad, Sr. President. Grazzi ħafna, Sur President. L-isport huwa parti essenzjali tas-soċjetà tagħna l-iżvilupp tal-individwu u għall-iżvilupp tas-soċjetà in ġenerali għandha tkun attività li mhix kontrollata diskriminazzjoni, għandu jkun hemm appoġġ mill-gvernijiet tal-istati minn membri minn skejjel mill assoċjazzjonijiet, eċetera, eċetera. Jiena naħseb li dan ir-rapport qed wasalna lejn direzzjoni tajba u qed jipproponi sezzjoni tal-budget biex tkun dedikata propju għall-isport. Ovvjament dan ifisser li aħna għanna nipromuovu l-sport mux eh, mhux professjonali, sport għal kulħadd mhux biss dak professjonali. Issa qed insofru minn dawn il-miżuri ta' austerità fl-Ewropa kollha li se tissottovalu l-attivitajiet sportivi u s-soċjetà in ġenerali u l-iskejjel mod partikolari li ħasra kbira. Grazzi ħafna. Grazzi. Naddu għassur Boris, żewġ minuti. Grazzi ħafna xtaqt Grazzi, jiena fil-fatt naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna dan ir-rapport jiffoka fuq il-fatt li hemm bżonn illi aħna naħsbu illi politika ta' tfaddil tista' forsi ikolla wiċċ ieħor hemm ħafna kollegi li ħadmu fuq dan ir rapport u għaldi raġun xtingrazzjom il-koll kif ħadd itfassal politika fil-qasam tal isport fil-ġejjini, da jiddependi minna jiddependi wkoll mill-kummissarju. Aħna naħsbu li rridu naraw kif ħan implementaw issa dan ir rapport fil-prattika. Jiena naħseb li l-fatt li qegħdin nippruvaw inħarsu tliet elementi importanti ġifieri l-element ekonomiku, l-element Eh, soċjali u l-element ehm, tas-saħħa naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna din hija kwistjoni wkoll li għandha x'taqsa mal-regolamentazzjoni tas sistemi sportivi u naħseb illi dak li għandu x'jaqsam l-isport aħna rridu naraw li jkun hemm biżżejjed kwalifiki minimi għall-aġenti Eh, sportivi u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-pakket finanzjarju tal-fair play hija xi ħaġa importanti ħafna anke mill-perspettiva tas-sistema edukattiva tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U aħna f'dak li għandu x'jaqsam l-imħatri fil-qasam sportiv importanti li aħna niskopru u nikxfu dan il-mafja li hemm f'dan il-qasam u anke l-problem li qed jaffettwaw it-turiżmu sportiv. U anke dak li xaqsam il-fond strutturali u l-fond soċjali forsi xi ftit mill-fondi jistgħu jintużaw għall qasam sportiv forsi biex ngħinu lil dawk illi ħaj temmu l-karriera tagħhom fil-qasam sportiv u jixtiequ jkollhom aċċess sas-suq tax-xogħol jiena naħseb illi Fil-fatt l-Lop Olimpiku huwa eżempju importanti ħafna u nittama li kulħadd ħajadotta dan ir-rapport. Grazzi ħafna nadwa Sinjura Smolkova. Grazzi ħafna, Sur President, jena nixtieq illi ngħid li d-dimensjoni eh, tal-isport hija xi ħaġa li rridu naġġotta nappoġġawa, skużawni. Naħseb li importanti ħafna anka fajnejn il-pubbliku li jkun hemm dejjem aċċess għall avvenimenti sportivi. L-isport dejjem jista' jsaħħaħ is-saħħa tal-bniedem f'kull età. U importanti li l-sport ikun integrat fil-ħajja ta' ċittadini tagħna u jgħinna sabiex nelbu kull tip ta' diskriminazzjoni. L-sport jista' joffri vantaġġi għal kull ġenerazzjoni, vantaġġi soċjali, kulturali u nkella ekonomiċi. Għażażaħ eh, l-sport huwa avveniment importanti ħafna fil-ħin liberu tagħhom u mezz importanti ta' kif aħna nistgħu nkomplu niġġieldu kontra l-abbuż ta' drogi u l-vjolenza. Aħna naħsbu illi Eh, bħala mm, jina bħala mara fil-fatt nix li kuna miktar appoċa l-sportivi u l-atleti li huma nissa ringrazzja. Nini ah, jina dvje minuti. Grazzi ħafna ta' dan il-kontribut, naddu għassur kelli żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel net il-kondoljanzi tiegħi brabta ma' traġedja li ġrat fil-Eġittu l-lejla. Brabta ma' dan rapport jiena kuntent ħafna li stajt nipparteċipa f'dawn id-diskussjonijiet mod partikolari jekk kif kelli kont marbut ħafna mal-isport dawn l-aħħar snin għaliex kont president tal-Gaelic Athletic Association, l-assoċjazzjoni eh, tal-isport minn eh, l-Irlanda kelli l-opportunità brabta ma' artiklu 165 ta' Tratat ta' Lisbona u nixtieq nringrazzja l rapportar li għamel dan ix-xogħol. B'mod partikolari minħabba li ċerta emendi li ttieħdu b'mod partikolari brabta ma' l-sport li jagħtu effett ta' dikjerazzjoni miktuba li il-membri eh, għaddew eh, is-sena li għaddiet f'dil kamra stess. U anka l-possibilità ta' turizmu tal-isport, eh, l-fond tal svilup reġjonali u dak soċjali jistgħu jintużaw l infrastruttura tal-isport mod partikolari għal sports indiġeni bħalma semma l-kollega linje diġa li huma eżemplari, eżempju, f'pajjiżi stess. Bħalma semmiet diġà l-Kummissarju u kontenta u wkoll li semmew l-FFF u l-budget. U ħaġa oħra li xtaqt nressa hija li l-isport jimplika direttament jew indirettament 15 miljun persuna li kontribwixxu għal 3.6% tal-GDP fl-Unjoni Ewropea. Hemm aktar ċifri iżdejja xi ħaġa li tiġġustifika appoġġ għall-isport. Hemm suġġerimenti oħra li jiena kuntent ħafna bihom u rajt il-kwistjoni tal-bandira wara kollox il-bandira tal-Unjoni Ewropea fin għandha nurwa fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea dar raġunament tiegħi. Ista, l-isport Ewropew, il-kapitali tal-isport Ewropej e, u hija idea tajbu anka l-fond tal-Erasmus. Naħseb huwa budget tajjeb u nimxu l-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna f'dawk il-kummenti. Nadwa s sur Belet għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President, nil-għak maħna komissarju. Nishtiq nifraħ għall-appoċ eccellenti li ksibna unek mill-perspettiva ta' koezjoni soċjali, saħħa, eccetera Dawn huma kollha il-vantaġġi li iġib miegħu l-isport huma ovvja għalina. Naħseb li rridu nagħmlu eh, spazju għal miżura li tista' tipproteġi l-integrità tal-isport u li twassal għal tmiem tal-prattiċi illegali li għaw fl-isport. U brabta ma' hekk Kummissarju sur President, għandi numru ta' kummenti li xtaqt namel mill-naħa tal-kummenti tal-euroxettiċi Ingliżi li telqu diġa mill-kamra. Kienem bosta nis li nqatlu per eżempju mħabba violenza tal-futbol u dak li ġara propju eh, l-lum fejn numru ta' ah, supporters tal-futbol eh, Ehm, ġew kundannati għal ħabs ehm, huma eżempju ta' għalfejn għandna bżonn ta' politika fuq l-isport Ewropea. U fir-rapport kien hemm miktub li għandu jkun hemm projbizzjoni tal-istadium għal fans li huma ħatja għal violenza u dan għandu japplika għal lop internazzjonali u kollu għalek għanna bżon proċess internazzjonali Ewropew u għalek għanna bżon l-appoċ tijak kummissarju għanna bżon bazi ta', data database li eh, konna l-lista ta' mnis li huma violenti u naħseb din tista' sir b'mod aktar effiċenti fuq livell Ewropew u bħolma diġa l-istess dwar id-doping u l-lob tal-azzard fuq l-sport. Din dawn huma l-affarijiet li għandna nifuka fuqhom eżis kollegi, mhux niddiskutu u ingergru dwar il font Ewropew jew il bandira Ewropea li forsi għandha titpoġġa fuq il-flok jew le. Dik kienet xi ħaġa bażi volontarja u s-sussidjarità hija rispettata f'dan il-każ. Grazzi. Grazzi. Ħafna mela naddu issa l-proċedura KHDI għanna ħafna kelli malura se jkonna nillimitaw il-lista skont l-ordni tal-kellima. Allura, s-sur Nikolaxik l-ewel persuna, grazzi. Jedną mala aktivist, która stiera rozdzieli między Grazzi ħafna nafu l-sport wieħed l ftit attivitajiet li verament jirnexxielu illi na jirnexilu jaqat il-ċivilizzazzjonijiet irrelevanti mit-twemmir reliġjuż tagħhom, ċittadinanza tagħhom, u apparti minn hekk jista' jgħin sabiex e, ikun hemm ħafna iktar benefiċċji illi jgawdu minnhom iċ-ċittadini viżavi s-saħħa tagħhom. Aħna minħabba tal-politika irridu naraw li noħolqu għafas tajjeb regolatorju ħalli bekk fis-soċjetà nibqgħu inħarsu r-rwol importanti tal-isport. L-isport għandu rwol ukoll f'dak li għandu x'jaqsam l-edukazzjoni u huma importanti wkoll ħafna għall fair play u għal kooperazzjoni. Din raġuni jiena verament nappoġġa dan ir-rapport. Grazzi ħafna u issa ngħaddu għas-Sinjura Tika għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Pala Viċi President tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu jina nixtieq ngħid li l-avvenimenti sportivi kontribuixu għall iżvilupp ta' turizmu fl-Ewropa. U għalek għandna bżonn iżviluppaw sinerġiji bejn l-isport u turizmu billi nimmodernizzaw l-infrastrutturi. Eżempju ta' stali sinerġiji bejn turizmu trasport huwa il-potenzjal ta' turizmu ta' ċiklizmu. Il-proġett Eurovelo għandu diġà mm, rotot ta' 70.000 km huwa eżempju pozittiv li jippermetti koezjoni soċjali, jipromuovi eh, l-iżvilupp eh, urban u dak ta' soċjetà in ġenerali. Permettu li nitkellem dwar il- passaġġi għal-roti eh, li ta' minn fejn ix-maradenju pa l-izvilup, li wassal propja l-izvilup ta' dan reġjun u nixtieq nitkellem u nappella l iżvilupp ta' dawn ir-rotot, speċjalment billi jinħolqu pjanijiet ta' mobilità u nallokaw riżorsi għall iżvilupp ta' dawk l-infrastrutturi neċessarji għall avvenimenti sportivi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Paxka. Grazzi. Organizacznie i financznie prispiew Grazzi ħafna hija xi ħaġa pożittiva li fil-fatt aħna nistgħu insaħħu l-finanzjament tal-qasam sportiv fis-soċjetà fil-fatt hemm eh, fis-soċjetà tagħna hemm nuqqas ta' attività fiżika. Importanti li nħeġġu l-ċittadini tagħna li jagħmlu iktar sport ħalli jevitaw mart u eh, problemi fis-saħħa tagħhom. Grazzi għat tisħiħ ta' ħajja iktar ta' benefiċċju u importanti li l-isport dejjem kollu rwol iktar importanti f'dak li għandu xaqsam kompetizzjonijiet sportivi dawn irridu f'dan il-kuntest aħna rridu nisqu li eh, ikunu organizzati b'mod tajjeb. U bekk aħna nittamaw li ċittadini jkun jistgħu jagħtu kontribut tagħhom ukoll grazzi għal qasam sportiv. President. Grazzi ħafna, Signora Paxka, għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. L-Irlanda ta' fuq, e, l-Irlanda hija gburija ħafna bl-isport u qed nitkellem hekk għaliex fl-aħħar 18-il xahar tliet persuni ġabu tliet medalji ta' deb għal eh, reġun zaħir ta' Renju Unit. U jina ma naħsibx li il-bandira ta' Renju Unit se għajjem l-emozjonijiet tan nies in ġenerali bħal dawk il-bnadar Ingliżi f'dawk il każ ta' dat tip ta' avvenimenti. Iżda nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal punt 8 ta' dan ir-rapport li jgħid li kompetizzjonijiet internazzjonali jkomplu jkunu modell ta' referenza u azzjoni trid tittieħed kontra naturalizzazzjoni ta' dawn il-ħidmiet U naħseb li hemm bżonn li nkomplu nisqu fuq il-problemi li jiġu faċċjati mill-entitajiet tal-futbol eh, tal-Irlanda li f'dawn l-aħħar snin raw bosta players li eh, urew l-appoċ tagħhom għall-Irlanda u mhux għall-Renju Unit fejn twildu u rappreżentaw eh, l-Irlanda tul il-karriera sportiva tagħhom. Grazzi. Grazzi ngħaddu għal minuta Sinjura Zamborska predseda Grazzi ħafna, Sur President, Aziza, Komissarju, jina nixnejt f'din l-okkazjoni li Slovakkja fl-aħħar eh, perjodu leġislattiv, eh, period, skużawni, elezzjoni aħna verament poġġejna ħafna importanza fuq l isport u aħna nagħtu ħafna importanza l-isport. Jina nixtieq nikkwota ministru partikolari li jgħid li l-isport huwa parti importanti ħafna wkoll mis-sistema demokratika jista' joffri ħafna vantaġġi u fl-istess ħin xorta waħda nafu li għandu ċertu svantaġġi marbuta miegħu wkoll il-problema tal-razziżmu. Eh, vjolenza u doping huma problemi rridu nelbu sabiex aħna nelbu dawn il-problemi għandna bżonn ta' regoli partikolari u speċifiċi u aħna rridu eh, naraw li kulħadd ikollu eh, l-istess opportunitajiet. Ringrazzjak. Grazzi ħafna u l-aħħar kellim is-sur Matula. Jina nishtiq nifraħ li rapporter għax-xogħol eċċellenti li għamel. Kif tħallna f'dan id-dibattitu hawnhekk dwar eh, l-isport eh, u importanti għaliex l-isport tant għandu implikazzjonijiet wisajn minn saħħa għall eh, edukazzjoni għall promozzjoni tal-paċi. Nishtiq nixtieq fuq il-fatt li rridu noqdu attenti għal kemm l-sports professjonali kemm dak dawk mhux professjonali. Nafu li l-investiment fl-sport ifisser inqas flus eh, mnefqa fuq is-saħħa pereżempju. Naf li ċittadini anzjani kif ukoll tfal għandhom ikunu eh, jipparteċipaw fl-isport. Li niprovdu l-lodda tamir tal-isport fl-iskejl huwa bżonn jus jekk irridu tliet sigħat Eh, ta' sport fl-iskejjel fil-ġimgħa li huwa suġġeriment minnaħa tal-Parlament Ewropew stess. Dan huwa waħda mir-raġunijiet tal-kapitlu budġetarju għal qafas multianwali li jmiss u kol biex insegu it-trattat tal-Lisbona. Grazzi ħafna u lejli tajjeb. Grazzi ħafna, jiddispjaċini iżda ma nistgħux inkomplu bil-proċedura keġdija il għaliex eh, għat rridu mid-diskorsi ta' minuta u din il laqgħa suppost tispiċċa sal-11. Signora Kummissarju, għandek il-mikrofonu għall-aħħar diskors. Grazzi. Grazzi għal darboħra. Nishtiq nirringrazzja l sur Fisa sar rapport eccellenti li jimxi skont il-ħsieb tal-isfidi ġenerali li għanna fl-sport. Jina kontenta nejt il-Kummissjoni diġa qed timplementa uħut mill-idea ġenerali espressi f'dan ir-rapport. Min jista' indirizza l-kwistjoni tal-bnadar jew tal-logos. U fil-fatt il-membri li tqajmu dawn il-punti telqu diġa mill-Kamra Iżda hemm sfidi oħra aktar importanti fl-isport li rridu nelbu. Iġu f'maħi l-kwistjoni ta' violenza li minħabba l-violenza tlifna 70 persuna il-lejla u 1000 persuna weġġaw. Allura violenza, il-match fixing, agents differenti tal-isports huma kwistjonijiet kollha li rridu nindirizzaw b'mod urġenti u għek kif inħarsu lejn il-futur. Għan e iġbru il kurraċ mill-proposta tal-Komissjoni għal programm ġdid li jatina l-lodda u r-rizorsi biex niżviluppaw id-dimensjoni Ewropea fl-isport. Allura, qed nistenna bil-ħerqa li naħdem ma'kom il-koll li tassew temnu fl-isport biex naħdmu fl-imkien sabiex niksbu dak li qed naspiraw għalih fl-isport. Grazzi ħafna. Ja vam za tuto závěrečnou. Grazzi ħafna tal-kummenti tal-konklużjoni tiegħek, Sinjura Kommissarju, issa ngħaddi l-mikrofonu għar rapporter Surfisas. Fisas. Grazzi ħafna Sur President u nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha tiegħi illi tkellmu dwar dan ir-rapport. Min se naħli aktar ħin biex eh, nispjega eh, ċerta affarijiet li ma kinux vera fuq dan ir-rapport li ntqalu fil-fatt. L-isport huwa importanti ħafna f'bosta setturi, huwa importanti ħafna s-soċjetà. Per eżempju biex eh, jiġu integrati l-aktar setturi zvantaġġjati tas-soċjetà, l-ekonomija. L-isport fl-Ewropa jirrappreżenta 15 miljun impjieg ammont kbir tal-popolazzjoni attiva u aktar minn 4.6 biljun euro jintefa fuq l-sport ġifri aktar minn 3% tal-GDP. Allura lek nappoġġja l-appoġġ propju tal-Kummissjoni, nixtieq nistaqsi l-Kummissarju jekk il-fondi strutturali ma jistgħux jiġu applikati speċifikament tal isport u Nixtieq nirringrazzja l-gruppi politiċi għall-appoġġ tagħhom għaliex huwa grazzi għall-gruppi u għall-kollegi illi nkun nista' nadotta dan ir-rapport. Nirringrazzjakom tassew, grazzi. Dovolte také, abych ocenil uh, vaši zprávu. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter. U meta jina kont membru tal-Konsil tal-Europa xtaqt ngħid li aħna konna qed nitkellmu dwar il-vjolenza waqt l-avvenimenti tal-sports u fl-stadiums. U nemmen il uħut mir-rapporti li ġew adottati mill-Kunsil tal-Ewropa f'dan ir-rispett sejġu segwiti u studjati u jistaw issaħħu aktar il-kontributi tagħna brabta ma' dan il-kapitlu. Grazzi ħafna, sinjuri, mela dan bekni nikkonkludu d-diskors tagħna u issa l-aħħar punt